29 września 2011 roku. Is-seduta ġis sospiża fil 29 ta' settembru 2011, issa tissokta, għanna point of order. Għanna delegation visit għall-Iran. Il-kollega Stevenson, ekki oġbok? Grazzi ta' sew, President. President, l-aħbar dal-ħodu illi il-gvern Amerikan kixef komplot mill-Iranjani biex jasassinaw l ambasġatur mill-Saudi Arabja ġewwa Washington flimkien mal-aħbar illi 300 priġunieri oħra ġew trasferuti għal pina tal-mewt dawn huma nies illi ġew arrestati meta kien hemm il-rvelli ġewwa Teħran u bliet oħra ġewwa l-Iran fostom studenti, ħafna minnhom huma studenti u dawn qed jiffaċċjaw eżekuzzjoni tal-massa. Din il-Kamra l-Konferenza tal-Presidenti qablet illi tibat delegazzjoni fl-Iran fi żmien tliet ġimgħat. Issa l-Iran ma rridux natuhom din it-tip ta' pubbliċità, dan it-tip ta' ossiġenu, din hija ħaġa ħażina kompletament u rridu naħsbu darbtej dwar din eh, deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti. Grazzi. Grazzi, grazzi tassew tal-kommenti tijak. Il-kommenti tijak ser jiġu zgur jusa. L-onorevoli Salato, ek joġbuk. Eh, presidente, President, fid-dawl tal-affarijiet li għadhom kemm intqalu, jiena parti mid-delegazzjoni intergovernattiva ma' Teheran flimkien mal-kollegi tiegħi Italjani fih dan id-delegazzjoni aħna kontra dan il-vjaġġ għal iran u nitolbu lill buro illi id-deċida li approva biex jerġa' jaħsibha dwar din l-azzjoni xi azzjoni ta' pubbliċità lill gvern ta' Teheran. Grazzi. Uh, thank you very much. We will certainly take into this uh, consideration your, your proposals. Grazzi tassew, ser nieħdu konsiderazzjoni l-proposti tiegħek ukoll.